Is-sur Legutko. Il-punt li jmiss hija l proposta l-ħatrit fil-Kumitati Parlamentari. Ma kienx hemm emendi li trasqu. Nista' niddikjara li l-proposti mill-konferenza tal-presidenza tal-presidenti jiġu adottati. Is-Sinjura Harms. Sur President, il-bira smajna xie ħbarijiet ħżina minn Grosni fi ċeċnija fejn ġurnalist ġurnalista marufa Natalja Esternova ġiet maqtula u stabet mejta wara li inħatfet f'Grosni din instabet naqra il-bot mill-frontiera ta' ċeċnija. Ħadmet ħafna eh, fit ċeċnija din u aħna nixtiequ nitolbu illi ikun hemm minuta ta' silenzju għal din il-ġurnalista illi kellam pensi biex tiġilet favuri drittijiet tal-bniedem fiċ ċeċnija